negozjati interinstituzjonali skont ir-regoli. Ir-regola 69 c'è eh, paragrafu wieħed tar-regoli tal-proċedura. Il-rapporti huma disponibbli fil-web page tal-plenarja u titoli se jkunu pubblikati fil-minuti ta' seduta. Skont il-regola 69 ċe paragrafu 2 membri jew gruppi politiċi li għandhom għall-anqas il-medium threshold jistaw sal sa għada 24 ottubru f'nofs il-lejl jihdu deċizjoni biex jitħru negozjati. Eh, jekk ma jkunem lebda talba l-votazzjoni fil-Parlament fuq id-deċiżjoni ta' tħul ta' negozjati, allora l-Kumitati jistaw jibdew il negozjati tagħhom. Skont l-artikolu 105 paragrafu 6 tal regolament, il-President tal-Konferenza tal